Signori, id geehrten nejt ngħid li fis-7 ta' Jannar dis-sena Mario Soares eh, eh, smajna li mit mill-1990 u sal-2004 kien membru ta' dan il-Parlament tal-Grupp tal snd u kol kellu kargi f'ħafna komitati kien ukoll president ta' delegazzjoni ma' relazzjoniet eh, ma' l-Izrael. Fej kien juqotu fil-Portugal, Mario Soares kien xaħat li baqa nfakkar fl-istorja għaxu jiġi nfakkar għal ġlieda kontra l-oppressjoni u għal nis tal-Portugal u għanki nis fil-Europa huwa is-simbolu tal-ġlida eh, favur id-demokrazija pala Prim Ministru, Ministru tal-Affarijiet Barranin u anki President eh, tal-Istat tal-Portugal huwa kien personaġġ maruf anki fil-mixja lejn id-demokrazija ta' pajjiżu kien ukoll il-katalist il-persuna ħadem ħafna sabiex il-Portugal jisieħ fl-Ewropa it-telfa ta' Mario Soares naraw li l-Europa eh, tilfet persuna eh, tal-politika, statesman, persuna li eh, ġilet kontra l-autoterizmu li kien verament konvint mid-demokratija. Għalek għana flok li niddefendu u Eh, naċċettaw dak li ħallinna u jiena nixtieq nitrasmetti l-kondoljanzi tiegħi lill-familja u anki lill-ħbieb ta' Mario Soares. U sinjuri, sabiex nonoraw dan il-bniedem, il personaġġ kbir fil-politika, nixtieq nitlobkom li tqumu bil-wieqfa.